Okay, dear colleagues, um, we the finest. Kollegi, laħjar nis ġew. La darba t tpoġġi anki Sofi, nista' konferma dak li għadni kifat. Mela nibdew, nsemmi kulħadd. Mandiċ eh, aħbarijiet natikom, minix zgur 100%, forsi qed nizbalja, u nittama li le. Eh, eh Illum il-birthday il ta' Eleni. Kiku, ma kienx vera kien ikun verament imbarazza lija. dik kienet il-ħaġa li kienet qed titħassibha l-iktar. Xta tagħmel illum? Mela happy birthday, Eleni. U anki grazzi anki Sur Becker jishtiq jgħidlek happy birthday. Kulħadd jishtiq. U anki grazzi lill-istaff kollu. u anki lil anki minn dawk li mhumiex hawn forsi wkoll. Mela happy birthday. M'hemmx affejt tistħik ta' issa. Mela, issa nibdew l-aħħar bieċa ta' qabel ma naslu għas-sajf. Grazzi eh, li ġejtu. Il-punt u għal-kontratti għal-fornitura tal-kontenut digitali. Il-rapporterja Marju Lauristin u għanna xie shadows u koll. Il-komitat skont il-regola 53 u ma imko uġuri il-lead committees. Mela Mario tista issa taddi għal-prezentazzjoni un bat wara nisimaw minn shadows. Mario. Grazie ħafna. ma tantx n nies imma għaw il-persuni li jafu kważi kollox fuq dan ir-rapport għax ħadu sem fil f'din il-abbozz ta' opinjoni. Allora mhux se nitkellem fit-tul jena. <coughs> dan huwa abbozz li huwa fidejn żewġ komitati, imko u ġuri, u aħna qed nagħtu l-opinjoni tagħna. Il-kooperazzjoni bejn dawn it tlet komitati kienet, taj, kienet tajba ħafna mill-bidunet, kellna kellna ħafna uh, shadows bitlet rapporteurs u bi-shadows kollha u hemm uh, diskussjoni li għaddejja bħalissa fuq l-ambitu ta' dan is-suġġett u fl-aħħar laqa li kellna kważi uh, ftemna anki grazzi għal partecipazzjoni attiva ta' Axel Foss, illi huwa anki rapporter għal-ġuri, illi kellu kellna żewġ partijiet tal-kontenut ta digitali u non digitali. Eh, għaxem, uh, kienem diskussjoni fejn aħna nistaw na, nistaw namlu distinzjoni bejn iż-żewġ, għaxem per eżempju għam il-karozzi li jimxu minnajr sewi uh, li huma kważi digitali u aħna wasalna l-konklużjoni li se jkollna xi allineament biex jekk hemm sospett illi il-kontenut huwa digitali nkunu nistgħu nitrattaw bħala tali. mbagħad hemm anki problema kontroversjali ħafna li hija marbuta mal-kwistjoni tal- tad-data personali. Counter performance tad protezzjoni tad-data hemm abbozz ta' direttiva li tajt li id-direttiva għandha tapplika fejn hemm il-possibilità illi ok illi illi ħallas għal biex għal biex eh, għal biex eh, illi jitħallas eh, tal-li jagħti d-dejta jew li kollu xi kumpens aħna kena filba bosta opinjoni diġa għajmni għadin kustjoni. u den il-monetizzazzjoni ta' data personali jew anki tal-performance et għajem ħafna inkwiet eh, preokkupazzjoni. U għat nitkellmu anki l kommissjoni fuq għadin, imma fl-opinjoni aħna din il kustjoni indikajnija. Umbat dak li jem eh, bħala rizultat pozitif u dak li deġa qiegħed fil-bots eh, ċoħen il-li direttiva għanda tkun sviluppata b'mod li tkun armonizzata totalment bil dispozizjoni ta' GPDR. U dana eh, se jkun 19 għal mandu jkun artikolu speċjali il GDPR ħad tkun eh, implementata bisħieħ. Umbat, between corrupt eh, meta jiġi terminat kontrat xtib ta' data eh, eh, ikun hemm dritt li jerġa' jieħu Imma l-iktar ħaġa li hija kontroversja li għadin il-kwistjoni tal-counter performance. U eh, Umbat kien hemm proposta biex ikun hemm din id-diskussjoni wiesa tal data protection. Eh, sissa kellna diskussjoni tekniċi mal-Kommissjoni u għatanna anki maħna ma' binnix. Proponejna xi soluzzjoni però mhijiex aħarija għal daqstan dan huwa moving target u nittamaw illi meta nerġgħu niġura fa' wissu jkollna aktar informazzjoni u għalhekk id-deadline għall-emendi u għal-21 ta' għawissu li għal ewwel ġimma ta' xogħol u u li konna illi nkunu nistgħu nivutaw l-opinjoni libe fl-aħħar ta' settembru. Grazzi. Forsi jinti qed il-21 mux il-31 il 21. No, il 21 le. it-tlita, il-31 ta' wissu. Tajja. Grazie. Il-Shadows. Mikil. Grazie. Boni. U kif għal? Kif għalet Mario dinja moving target, aħna dejjem qed niddiskutu qed irridu niċċaraw xi punti. Però l-ewwel qed nixtieq ringrazzja lil marju tal abbost ta' opinjoni naħseb li huwa bidu tajjeb. U aħna naqblu kollha li hemm bżonn niżguraw livell ġust ta' protezzjoni tal-konsumatur fuq il-kontenut digitali. Nittama illi fi rapport prinċipali jirnexxinna nallinjaw kemm jista' jkun ir-rimedji <coughs> għal kontenut digitali u anki għal prodotti tangibili. Eh, fuq il-opinjoni liber, l-għolnet jena naħseb kif għalet Marju li rridu nifokaw fuq kwistjonijiet li rigwardaw data personali u nammen u koll li ma rridux nerġaw niktbu regoli li huma ġa fissati fuq GDPR. Il-GDPR huwa l-istrument prinċipali fuq data protection u għandha tibqa' hekk Din hija importanti għaliex il-proposta hija direttiva u il-livell ta' armonizzazzjoni mhux ħajkun l-istess bħalma jiġri meta jkun hemm regolament. Għandu jkun ċar għal kulħadd li dispożizzjonijiet tal-GDPR japplikaw għad data personali u anki għal situazzjonijiet prezentati f'din id-direttiva. Umbagħad jiena qed naħseb fuq il-kumpaniji żgħar u l-startups u nishtiq nizgura li aħna mux senpoġu wis pis fuqom. U dana jirigwarda anki l-ewwel punt tiegħi għax jiena naħseb illi fuq id-data personali l-obbligu eh, skont il-GDPR hawnhekk għandu jkun l-istess u m'għandux jiġi rdoppjat. U fl-aħħar jien nixtieq nifok anki fuq in-nazzjoni ta' other data kif semmit Mario u nintroduċi xi preċizjoni, xi ftit preċiżjoni, xi fissru meta nużaw din il-kelma. Huwa kruċali di speċjalment fuq l-artikolu 13 u 16 fuq il-terminazzjoni tal-kontratti u anki fuq dak illi il-konsumatur jista' jieħu minnant il-fornitur. Jiena neċara li liema data għandha tiġi miksuba automatikament u kif għandha taħdem. E, il-kontrat għandu jindika mod espliċitu x'dejta tintbat għal kontenut. U hemm bżonn naraw anki il-differenzi li rigwardaw il-kontenut ġenerat jew forsi aħjar najdu prodott mill-konsumatur. Ikun ħafna iktar ċara għal relazzjonijiet trasparenti bejn il-konsumatur u l-fornitur, specialment fil-każ ta' terminazzjoni tal-kontrattu. Fl-aħħar mbagħad irridu nkomplu id-diskussjoni kif qalet Marju fuq il-modell u l-kondizzjonijiet ta' counter performance għal kontenut digitali bluzu ta' data għax dan mhuwiex ċar u rridu niddiskutu iktar fit-tul u jiena skur żgur illi r rapporter u shadow rapporters se jkunu preparati u mbagħad fl-aħħar se jkollhom opinjoni bilanċata fuq id-data protection f'dan il-qasam naħseb u inti dan qed tagħmel il-shadow Jan, il-shadow għal-ħodor. Iva, grazzi. Jiena nixtieq anki nitkellem fuq il-kwistjoniet li ġa semmew minnant eh, dawk li tkellmu qabel u nixtieq ngħid illi b'mod ċar illi jiena naħseb li responsabilità prinċipali tagħna jgħal niċċaraw illi hemm regolament ġenerali ta' data protection E, fisseħ u jiġi applikat minn 2018 u ma nix nibdaw dibattitu li huwa involut fuq ir-regoli e, tal-data personali, imma irridu nirreferu għal regoli komuni mhumiex applikabli biss e, imma kull imkien u mbagħad fuq dak li għandu x'jaqsam mal mm, kwestjoni jekk il-data personali f'kontratti tistax servi bħala sostituzzjoni għal flus hawnhekk irridu ngħidu moċar ħafna illi jew din il dispozizjoni hija marbuta moċar għal dak li jibqa parti l-artiklu 7 paragrafu 4 tal-GDPR illi jfisser illi nintroduċu mod partikolari referenza għal dan l-artiklu għal regolament mod partikolari, mod ġenerali, forsi mhuwiex possibbli l wieħed iħallas bid dejta għaliex il dejta personali wieħed ma jistax biħom u jekk danna ma jkunx possibbli allura għandna Eh, nix nintroduċu għadin id-dispozizjoni, għax jena għet naħseb illi għet toħloq dejjem iktar inċertezza. U iktar konfuzjoni f'den il f'din il eh, f'din il-diskussjoni. Grazie Axel. Grazzi ħafna sur President, l-ewwel net. Nixtieq nerġa' nikkonferma dak illi qalet Marju. Naħseb illi aħna bejnietna bejn xadaw rapporter sina xina nafanzaw ħafna fuq din il-ħaġa ġifiri distinzjoni bejn dak li huwa digitali u dak li huwa kontenut aħna fil-fatt stajna nidħlu iktar fija illi kolli ngħid illi irnexxilna nfasslu pożizzjoni li forsi tista' tinftiem il-konsumatur. Din xi ħaġa importanti kemm għall-kumpaniji kif ukoll għall-konsumaturi. Ħalli bekk aħna nkunu nafu kulħadd f'liema pożizzjoni jinsab naturalment. Il-proposta tal-Kummissjoni tista' tinstema intelligenti ħafna iżda aħna kellna Kolla din nħossu li xorta waħda fl-ħar mill ma tistax tara bitċar fl qasam dan huwa kopert. U anka fil-fatt dan jista' jinbidel ħafna. U apparti minn hekk hemm semma wkoll il-counter performance tad-data. Din hija xi ħaġa importanti kif qal Jan Philip Albrecht. Jiena naħseb illi allura id-data personali nistgħu verament ninterpretaw bħala counter performance illi fil-fatt aħna hawnhekk qegħdin naraw illi nistgħu nirriflettu daqsxejn fuq aktar jiena naħseb illi fil-kuntest ta' din il-proposta naħseb illi dinja bażi tajba ħafna u li nibqgħu mexjin din id-direzzjoni. U rridu naraw li anka dwar id-data dwar il-data personali u koll u data ġenerali Rridu naraw li regolament tal protezzjoni tal-informazzjoni dejjem ikun f'moħħna. U apparti minn hekk aħna Rridu naraw kif eh, edna l-ħar darba illi aħna xtaqna naraw kif fil-fatt neħduħsib dawn il-punti ta' data personali ġifri rridu namlu differenza u distinzjoni bej data personali illi qegħdin hemmhekk huma meħtieġa għal kuntratt, tal bżonijiet ta' kontratista, data bejn dik u data oħra li fil-fatt huma ta' importanza ġenerali, speċi minn dak li għandhom xaqsuma l kontratti u kif qal l-Onorevoli Boni u koll aħna naqblu ma' definizzjoni ta' data oħra anka f'dak li għandu xaqsam ma' diskussjoni ġenerali jekk kif aħna edna Jina naħseb li dik id-data kollha anke li mhix data personali rridu xorta waħda niklassifikawa skont l-importanza u naraw kif għandna nieħdu ħsib dawn it-tip ta' data iżda parti minn hekk naħseb li din hija proposta tajba wkoll meħabba li GDPR huwa l-iktar element importanti ħalli naraw kif ħanorbtu l-punt ta' data personali mal-punti l-oħrajn u kif nistgħu wkoll nimplementaw dawn il-punti naħseb li din il-proposta vera kien hija proposta tajba nixtieq ningrazzjakom tal resaqtu ressaqtu din il-proposta u naħseb li mexxin fid-direzzjoni tajba, grazzi. It's very good, thank you very much. Tajja, grazzi ħafna. M'hemmx membri oħrajn li jishtiq jitkelmu fuq dan u dan għajfisser li il-Komissjoni teċi taċċa ħaġa fil-qosor? memx għalfejja. Eh? Iva, grazie ħafna. Għandi xi ftit kummenti biex nirrispondi anki għal dak li qalu l-membri. <clears throat> L-ewwel qed naħseb illi qed nara li hemm ftehim kulħadd jaqbel fuq l-applikazzjoni tal-GDPR illi aħna naqblu fuq. aħna eh, konna għedin naħdmu fil-proposta tagħna li namlu parafrasi tal-obbligi tal-GDPR u u nużaw lingwa tal-liġi tal-kontratti, pero la fil-Kunsil, laqas fil-Parlament memma poċ. Attualment fil-Kunsil dibattitus miexi b'mod pragmatiku u qed jitkellem fuq il-konsegwenzi prattiċi fuq it-terminazzjoni tal kontrat u kif għal Sur Albrecht e, l-aħjar illi namlu referenza għal GDPR bħala id-drittijiet applikabli u din hija direzzjoni interessanti ħafna. Fu, fu anki other data, aħna kif għali fos, aħna konna għedin naħsbu li dana e, tfisser illi konna għed referi din għal data personali. Fil-bidu tal-artiklu 3 aħna konna nitkellmu fuq l-ambitu u għal dastant l-użu l-utilità ta' dan il, din il-definizjoni any other data e importanti biex tillimita anki l-ambitu ta' direttiva. Hawnhekk hija ħaġa tajba li hija l-iktar wiesa possibbli biex ma toħloqx distinzjonijiet biex eh, noħol u eh, kondizjonijiet indas. Ma nixtiqux li kunem ħafna distinzjonijiet fl-ambitu, għaliex il-fornituri jistaw jużaw għadi billi jamlu eh, disin partikolari tal-prototi u jamlu anki affarijiet biex jevitaw l-applikazzjoni. U naturalment, u bat fuq id-dettalji ta' kif jiġu regolati dawn id-data kifat għat qabel fuq il-terminazzjoni tal-kontrat, allura nistaw ninkludu anki eh, kondizjoni differenti. U telet punt mbagħad li xtaqt insemmi hija il-kwistjoni ta' embedded software. Prodotti fejn hemm data software eh, inkluża fil-prodotti għanna bżonn ta' distinzjoni hemm ħafna moduli u approċċi qed qed jiġu diskussi fil-Kunsill u anki fil-Parlament hawnhekk fil-Kumitat tagħkom smajnih manki fjuri u imko Eh, fil diskussjoni ta' direttiva, li iktar ħaġa importanti għalina hija li konna soluzzjoni li eh, hija pratika u pragmatika għal konsumatur. Nilqaw il-proposta, però irridu eh, noqdu attenti li ma naqawx fil-nassa illi naddu għal soluzzjonijiet illi jidru li huma faċli. Għaxek min jgħid illi distinzjoni għandha tkun fejn id-difett jinstab, allura id-difett jgħat fil- tafas buttuna biex ta' eh, taħ biex tibda il-washing machine allura mbagħad ir-regoli fuq il-kontenut digitali jew inkella jiex fuq il-parti mekkanika fejn japplikaw anki id-direttiva tal-prodott. Tal U e, il-problema hawnhekk hija li l pisja fuq il-konsumatur, għax il-konsumatur irid ikun jaf fejn huwa difett biex ikun jaf xi drittijiet għandu, jekk hux drittijiet diġitali jew non diġitali. Fuq washing machine mhux diffiċli ħafna, ma fuq prodotti oħra tista' tkun ħaġa diffiċli ħafna. il punti għaj huwa li għandu jkollna soluzzjonijiet prattiċi illi taħdem mal-konsumaturi li u li tati soluzzjoni ċara. Eridu niftakru li ħafna minn din is-software embedded għada miex daqsek importanti daqskem setkur fil-futur meta nitkellmu fuq l-Internet of Things. Għal daqstant għaw soluzzjoni għalissa din nista tapplika għal ħafna prodotti, però irrid tkun taħdem anki iktar lem meta l-Internet of Things jista' jkollna ħafna uh, oġġetti smart, anki oġġetti uh, eh, tad-dar uh, eh, li jkunu smart. U rridu nikkonsidraw iż-żewġ tipi ta' prodotti. Grazzi, l-aħħar kelma Marju, jekk trid. Grazzi ħafna. Nittama li din il-diskussjoni tat idea kemm fil-fatt hija komplikata din il-kwistjoni. Għaliex idkom tifmu illi anki il-kwistjoni tal-ambitu jina naqbel ma dak li għal ħrajn illi l-lan tana prinċipali nizguraw illi l-GDPR tiġi implementata b'mod meta nimpreparaw u nimplementaw id-direttiva u nittama illi hawnhekk sensibu nsibu l-aħjar soluzzjonijiet anki fuq dak li għandu x'jaqsa ma' din il-kwistjoni tal-digitali non digitali għax din hija verament komplikata ħafna. Nibkomplu il-ħidma tagħna nittama illi se nkunu kollha hawnhekk fl-aħħar ta' wissu. nistgħu nibdew blaqa immedjatament u mbagħad inkomplu nippreparaw għal settembri qabel ma, ma jaslu għal dokumenti aħarin fjuri u imko. Grazie. Okay, colleagues, we can now move on to um, point 19. Issa naddu għal punt 19 mekkanizmu għal demokrazija u drittijiet fondamentali. Il-rapporter signora Entvelt wara l-mandat fil-plenarja ta' ġunju ta' 16. Il-komitat tagħna bada jagħmel ħafna xogħol fuq eh, rapport ta' inizjattiva propria leġislativa eh, fuq il-mekkanizmu ta' demokrazija stata dritt u drittijiet fundamentali. Il-rapport tagħha Sofija Intvelti preżentatu l-21 ta' April, totali ta' eh, iktar minn 600 emendi u kellna membri u bat l-għon nisimaw minnant Sofi u bat nisimaw minnant membri uħrajn ju interessa. Nista' nitkellem fil-qosor ħafna. L-għonet ringrazzja l-membri kolla prezenti, anki dawk li mumiex prezenti, għall-emendi kolla li prezentaw. 645 emendi huma <laughs> ħafna, pero huma kostruttivi u mimlijin kontenut U naħseb li huwa bażi tajjeb għal tajba għal kompromessi u biex noħorġu bi proposta tajba wara s-sajf. Anki jekk l-emendi eh, eh, hemm ħafna eh, elementi importanti per eżempju l-prinċipju li l-Stati membri kollha għandhom jiġu monitorati u mandux ikun eh, imħabba incidenti jew krizi u l-monitoraċ għandu jkun regolar, regolarment eh, għandu uh, jkun oġġettiv u għabbażi tal-evidenza. Dawn huma elementi li huma preżenti eh, din hija l-bażi. mbagħad kif sen U bat hemm xi kwistjonijiet li forsi se jkollna dibattiti waħdeja fuq il-kwistjoni ta' sussidjarjetà, entkom tafu li sussidjarjetà huwa prinċipju ta' trattat, kulħadd huwa favur, irridu niżguraw l-istati membri illi eh, kulħadd huwa impenjatu għanna għal daqstant <clears throat> libertà għandu jkollna l-libertà li namlu l-arranġamenti tagħna, però rridu nifmu anki b'mod ċari li sussidjarità ma tfissirx li nistgħu anki noħorġu mill-prinċipi ta' trattat namlu opt-out. Irridu sibu bilanċ hawnhekk. U mbagħad fuq il-kwistjoni ta' evalwazzjoni kwalitativa, kwantitativa, irridu nsibu soluzzjoni li tkun taħlita tajba. Għaliex huwa veru illi il-kwantitativ jista' jkun mekaniku u statiku u fl-istess ħin imma u oġġettiv u l-kwalitativ u aktar soġġettiv. Irridu nsibu għak jawnek it-taħlita tajba għax l-oġġettività hija element importanti ħafna hawnhekk ukoll. Il-kompożizzjoni tal-panel nipprova noħroġ bi proposta li tirrifletti elementi differenti li ċevejt dak li huwa importanti huwa li il-panel ikollu l-fiduċa ta' kulħadd. Li kulħadd jemmen fih dan huwa element importanti ħafna. Il-proposti tal-IPP biex nisostitwixxu scoreboard b'rapport ta' uh, country recommendations hija anki tajba fl-opinjoni tiegħi, ħaġa oħra li forsi nixtiequ diskutu għax ma fimtomx minn jizgura illi fintom tajab li mendi, illi mannix nivventaw strumenti ġodda imma nibnu fuq dawk li diġa jeżistu. Jina mux edha, mux edha unek biex nerġa nivvinta rota, jew strumenti ġodda jek mux neċessari, jem diġa bizzejiet. Emenda li għamilt prezentajtien ta' 295 fejn qed niprova ħaġa nipproponi ħaġa prattika ħafna illi ma fija lebda spiża li staj kollan pat, però, cioè li l-istrumenti eżistenti illi għanda il-Kommissjoni Justice Scoreboard, Media Pluralism u l-Fundamental Rights Report u dawn l-istrumenti kolla illi Kommissjoni tpoġi dawn il rapporti kollha fl-istess ġurnata jew fl-istess ġimgħa biex il biex l-istrumenti kunu l-istess però l fat li wieħed jippreżentahom fl-istess ħin se jihdu valur miżjut l xulxin. Eh, jista' jkun mekkaniżmu sempliċi dan. U anke hawnhekk inħoss li huwa essenzjali li dan jiġi appoġġjat ħafna għax jistaw għed ikollu maġoranza zaħira, pero mbagħad ma taħdimx. Aħna nafu b'istrumenti oħrajn li għanna bżon ta' appoċ jisa fil-parlament, fil istituzzjonijiet u anki fil istati membri. Jena mort konferenza tal-Kozak e, xar li għaddejtu, diskutejtu da u sebti li jem e, atteġament miftuħ u jem bazi biex namlu iktar kooperazzjoni fil-Kozak. Mela, dawnu mal-kommenti tija, il-proċedura hija li se naħdem fuq il-proposti ta' kompromess fis-sajf, se, se, se nibat ħafna emails bi proposti eh, u nitfa kommenti u messaġġi li shadow rapporteurs, l-idea hija eh, li naslu għal ftehim f'xi shadow meeting jew wieħed jew tnej fawissu biex nkunu nistgħu nivvotaw fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru bejn il-5 u 8 ta' Settembru mbagħad nivvotaw fl-ewwel plenarja ta' Ottubru. Jekk dan mm, ma jkunx possibbli nistaw anki niddewmu b'xi ġimgħa u tnejn mhix xi ħaġa importanti, li ħaġa importanti li jkollna riżultat tajjeb, imma lissa nistgħu naħdmu fuq din il-bażi. Mbagħad għandi kumment għada hija l-aħħar l-aħħar working lunch informali f'serje ta' xi sitta eh, ma' esperti f'ħafna oqsma għada se nitkellmu fuq il-metodoloġija fuq kif wieħed jiddizinja dan report bħal da jew scoreboard eċetera. Dak li rridu jiġu eh, jekk tridu tistaw tiċċemplu l uffiċċju tiegħi u jagħtukom id-dettalji kollha li għandkom bżonn. Grazzi Sofin. Mela, għandna żewġ kollegi flok Frank Engel għanna lil Michael Borny. Grazzi jiena flok Frank Engel, e xaddu tal-IPP. Edkom kolla rċevejtu nota minn Frank illum fuq l-opinjoni tijaw fuq il-proċess. Issa e jinsa nikkonferma dawk li huma l-iktar importanti. Dan huwa rapport importanti ħafna u naħseb li kulħadd jaqbel memx għalfejn najdu illi huwa importanti ħafna għal grupp tal-IPP u anki għal Frank Engel bħala xaddu. Kienem ħafna emendi u Frank jirrigrazzja lil Sofi il rapporter għal ħidma taħħa u jizgura fuq il- disponibilità biex jaħdmu flimkien fuq il-kompromessi. U għacħar li fuq kwestjoni bħal di, hemm eh, eh il-preferenza u sensitivitajiet ta' kollegi individuali fil-gruppi politiċi differenti huma differenti. U però għandu jkun hemm maġġoranza wiesa a favur tal-prinċipi. U għajemmen li rridu naħdmu fl-imkien fuq il vizjoni komuni għax kif għal u mekkanizmu biex nissalvagwardjaw il-permanenza tal-istat ta' dritt għanna nikontribwixu għal approċ komuni, loġika komuni ta' governanza fil-Unjoni Ewropea U din hija ħaġa li aħna kollha jew kważi kollha qegħdin niġildu għaliha. U jemmen illi iktar ma jkun hemm involviment tal-istati membri, istituzzjonijiet u anki l-ownership tal-mekkanizmu jista' jiġi garantit bil-ħatra u bil-regoli ta' parteċipazzjoni e, u iktar ma jkunu kredibli il-mekanizmi. Għanna bżon li kunem ownership komuni għal dan il-mekanizmu biex taħdem, biex ikun jistaħdem tajjeb u mod effiċenti. Frank jgħid koll li l-IPP jemmen fil evaluazzjoni regolari u il-nisħu eh, fu il-regoli eh, komuni u prassi u jipreferi eh, il-metodu ta' evalwazzjoni fuq il-kwalità. Il-prinċipju eh, għandu jkun valid, validu għall-Istati membri. Frank u żgur li il-rapporter se jiprezenta mem emendi li se jagħtu riżultati minnaħa tal maġoranza tagħna. Qed jerġa' jgħid għal darb'oħra il-disponibilità tar-rapporter u anki l-inklużività tal-approċċ tiegħu. U qed iħares il-qoddim lejn il-kooperazzjoni biex naslu għal nadottaw test eh, eh, sinifikativ illi nkunu nista ikonna eh, mekanizmu mekkanizmu ta' salvaguardja f'settembru. Minna ħati għajn nirigrazzja Sofi li rapporter għal ħidma eccellenti il-disponibilità u l-kooperazzjoni. Nħoss li dan l-istrument il-mekanizmu tal-Unjoni Ewropea fuq id-demokrazija, stat ta' drittijiet fondamentali hija verament neċessarja fl-Ewropa speċjalment illum. Quindi eh, eh, Frank eh, huwa kontent bik Sofia allura. Melissa nisimgħu Grazie ħafna Sir President, aħna wkoll kontenti ħafna bix-xogħol li għamlet Sophie Infeld, verament ħarġet bi proposta tajba tar-rapport u naħseb li tista' servi ta' bażi tajba ħalli bekk aħna nkun nistgħu nappoġġaw dan ir-rapport maġġoranza wiesa. Jina nishtiq nejt il-ressaq numru ta' emendi li fil-fat mux ħajbidlu id-direzzjoni u l-enija ta' rapportista bilan li nipreċizzaw ċertu affarijiet. Nishtiq li nifoka fuq tnej mill-emendi tijaj li verament huma importanti fil-fema tijaj u li nishtiq nġbet l-attenzjoni għal dawn l-emendi notazzjoni ta' rapporter Il-sistema ta' kontroll u eh, ta' demokrazija u l-istat ta' dritt kien proposta mir rapporter li għandha tapplika kemm l-istati membri kif ukoll għall-istituzzjoni u l-organi tal-Unjoni Ewropea din is-sistema fil fama tiegħi ma tistax tkun applikata hekk u għal din raġuni jiena naħseb illi nixtieq nirreferi għad-deċizjoni tal-10 ta' Lulju 2015 fejn aħna konna adottajna mekkanizmu li għandu jkun iżviluppat mill-istati membri aħna fuq hekk irridu nifukaw, jiena naħseb illi jekk ħaltu żewġ affarijiet skur li l-affarijiet ħajsiru iktar komplikati mhux iktar sempliċi. It-tieni punt fuq il-punt numru 9 tar-rapport fejn is-Sofi Intfeld qiegħda tipproponi li skont l-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem għandu jkun implementat dal-artiklu ħalibek ikollna katalgu ta' drittijiet tal-Unjoni jiena jkolli ngħid illi ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet minħabba li din il-proposta qiegħda tmur kontra l-kamp ta' applikazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem minħabba li Karta Drittijiet tal-Bniedem meta sorbos l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet kollha u l-drittijiet japplikaw għall-Unjoni meta huwa u l-istati membri meta jimplementaw il-liġi Ewropea. U m'għandix effett f'dawk l-qosma fejn memx il- fil-fatt il-liġi Ewropea. Iżda dan Walan lan tal din il-karta ta' drittijiet tal bidem għandix tillimita d-drittijiet fuq livell nazzjonali l-artiklu 51 tal-Karta Drittijiet tal-Bniedem edha hemmhekk iżda mhix taffi l-problemi kollha li aħna għandna. Nixtieq eh, fil-fatt nawgura l-Sofin Felt u l-kollegi li kun jistaw jistru ftit matul vaganzi. Grazie. Kristin. Si. L-ewel jena u koll irrit eh, nifraħ li Sofien Tvel ta' xol illi għamlet li għamlet bitċa xol tajba ħafna fl-abbozz tar-rapport Jiena eh, ressaqt xi emendi flimkien ma' Silvi Gijom sabiex insaħħu dan il-mekanizmu ta' stat ta' dritt sabiex ikollu impatt vinkollanti, impatt li għandu l-istess ukoll impatt ta' stabilità u tkabbir, jekk dan ma jkunx irrispettat se jwassal għal sanzjonijiet anki li frizzar ta' lassi, Imbagħad is-sanzjonijiet jitneħħew la kif l-Istati Membri aċċettaw li segwu r-regoli qudiem l-istituzzjoni u l-istati membri u r li jkellhom biex jibdew jużaw dan il-mekkaniżmu aħna rridu nkunu sodi fuq il-valuri tagħna. Il-gvernanza demokratika u legali tal-Unjoni rritu kolla bażi leġislattiva Eh, sodu daqskem il-governanza ekonomika tagħha livell tal-istati membri l-istituzzjoni il pajjiżi kandidati l-aġenziji u l-entitajiet tal-Unjoni u koll għandhom ir-responsabilità li konformaw għal prinċipji demokratiċi tagħna u l-valuri komuni. Din huwa suġġetti li nsibuh spiss ta' qudiemna meta nitkellmu dwar l-attività ta' Frontex pereżempju huwa importanti illi dana intennuh fir-rapport il-pat tal-istat ta' dritt irid ukoll imur fit ma' kampanji għatqajjem ta' kuxjenza indirizzati lejn iċ-ċittadini u residenti fl-Ewropa. Dan sabiex ikunu jafu drittijiet tagħhom li joħorġu mit-trattati u mill-karta ta' drittijiet. M'hemmx in-nies mhumiex eh, ma jafux biżejjed dwarhom dan u dan bekk jekk ikun informati ikun jistaw jifmu aħjar dawn il-prinċipju drittijiet mod partikolari eh, dak il-protezzjoni il protezzjoni tal vitmi illi rrit jiġi imħares fil-kuntest tal eh, dan il-mekkanizmu tal-istat ta' dritt. Dan irrid jissir permezz ta' rikonoxximent reċiproku sħiħ ta' deċizjoni ta' protezzjoni tal-vitmi li huwa eh, ma tantx qed jiġi rispettat fl-istati membri kollha mbagħad fl-aħħar net dwar il-bżonn li nbidlu trattati jidher li l-artiklu 7 jrid jinkiteb mill-ġdid iridu nbidlu regoli sabiex dan il-mekkaniżmu jkun jista' jitħaddem aktar malajr sabiex naslu għalko riżultati konkreti f'każ ta' ksur ta' drittijiet fondamentali fostom mbagħad iridu niċċaraw id-drittijiet u id-drittijiet tal-vot fil-Kunsill li jista' jkunu sospiżi għal dawk l-istati membri il-jum. So grazzi. Thank you. Mr. Radev, please. Uh, Sur eh, Radu. Grazie, President. Jena nishtiq nifraħ l-rapporter għal dan il-rapport eh, diffiċli biex pa, pajis ikun jista' jidħol fl-Unjoni Ewropea għandu jisodisfa l-kriteri ta' Kopenhagen. Kif aħna nafu l-Kummissjoni Ewropea E, tamel monitoraċ u tippubblika rapporti fuq il-progress ta' kull pajis kandidat. Madana kollu dan il-kontroll jieqaf ħesrem ek kif il-pajjiż e, jissieħeb mbagħad ikun hemm livelli għolja ta' korruzzjoni u ksurijiet tal-istat ta' dritt. Skont e, l-analiżi u studji li saru mill-Kummissjoni Ewropea u esperti individwali u indipendenti, dan issir fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi hemm eżempji ta' dan pratikament f'kull wieħed mill-istati membri għalhekk il-mekkaniżmu għall-istat ta' dritt u drittijiet fondamentali tal-bniedem irrid eh, jagħmel kontroll regolari mingħajr ebda preferenzi dan il-mekkaniżmu mandux jintuża Eh, banijiet eh, politiċi, lux jipponta sabaħ lejn ħadd u jintuża eh, sussidjarjetà dan għandu jiġi użat mill-esperti indipendenti fil-liġi kostituzzjonali u l-informazzjoni kollha li tinġabar għandha titpoġġa għad dispożizzjoni ta' kulħadd sabiex ma jkunx hemm biża jew dubji dwar l-indipendenza tal- ħidma li tkun qed issir għall bulgarija u r-Romanija dan il-mekkaniżmu għandu jkun abolit sabiex l-Stati membri jkunu trattati bl-istess mod aħna nemnu li bid-difiża tal-valuri tal-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nerġgħu nrawmu il-fiduċja fil-proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Uh, Jiena verament eh, impressjonat bil-impenn li uriet Sophie Intveld f'dan il-rapport imma li l-in mill-ammirazzjoni li għandi għall-level ta' impenn ta' ħajna ftit imħasseb dwar direzzjoni illi qabdet għalix naħseb illi dana se joħodna f'direzzjoni opposta mit-trattati fejn il-valuri komuni qed jiġu definiti hekk wieħed jieħu l-artiklu 7 ta' trattat fuq l-Unjoni Ewropea. Hemm eh, livell minimu u eh, li ħafna għal dak li hu jista' jiġi konsidrat bħala ksur ta' drittijiet fondamentali naħseb illi limitu minimu hemmhekk huwa ta' erba' partijiet minn ħamsa ferm aktar oli mill eh, dak għal eh, meħtieġa għal emenda kostituzzjonali f'ħafna pajjiżi. Id-demokrazija huwa prinċipju miftuħ u il-prinċipju fondamentali tad demokrazija hija li aħna differenti u d-demokrazija tagħna huma differenti minn xulxin ukoll mekkanizmu permanenti ta' monitoraċ sempliciment se jkompli joħloq il-konflitti li ġanna bizzejet minnom. Aħna smajna eh, numru ta' membri ta' dan il-parlament jajdu kemm fil-fat tkun aħjar ħajjitna u kemm ikun aktar faċli x-xogħol tagħna kieku il renju Unit jeħroġ mill Renju Unit miħalbun semma il-pożizzjoni ta' Frank Engel. il-sanzjonijiet penali imposti fuq pajjiżi li mhux qed jikkooperaw mal-politika dwar l-immigrazzjoni m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-fatt li n-nies xi ħadd irid eh, jieħu l-flus tagħhom, imma huma l-kwestjonija din irridu jkunu parti mill-Unjoni Ewropea jew le u jekk aħna rridu nkunu flimkien irridu wkoll nkunu eh, moderati fil-mod kif nakkużaw lil xulxin. jekk nieħdu l-eżempju tal-aħħar referendum li sar fl-Irlanda, per eżempju. Il-prinċipju ta' drittijiet indaqs kien injorat fil-referendum. U naħseb illi fuq livell nazzjonali u livell Ewropew ma affarijiet serji ħafna li qed isiru u żbaljat illi nużaw dan, dan it-tip ta' strumenti ideoloġiċi. Jekk il-prinċipju hawnhekk huwa ifret u mexxi, mela tajjeb hekk, allura nkomplu sejri nek Imma jekk l-oħrajn eh, hemm xi ħut minna li qed jgħidina rid ikun fl-Unjoni Ewropea u oħrajn jridu jgħidu lej imma rridx mela iva nifhem li qed nimxu kif qed nimxu. L-Onorevoli Spinelli, Iva, jena nirringrazzja lil Sofint Felt ta' xogħol li għamlet tul dawn ix-xhur u anki għal dak illi se tagħmel bl-elementi ta' kompromess sabiex tipprova tinkludi il-suġġerimenti li għamlu gruppi differenti, il-kapaċità li tisma' li wriet eh, Sofi kienet enormi anke fil-laqat li organizzat ukoll ma' soċjetà ċivili u għal din ir-raġuni illi jiena għandi fiduċa fix-xogħol illi eh, se tagħmel fuq il-kompromessi aħna żgur se jkun l-opportunità li niddiskutu dan ix-xogħol fil-laqat eh, li se jkun eventwalment fost shadow rapporteurs jiena rrid ngħid ċamin issa insemmi erba prioritajiet li huma bbażi tal-emendi li jiena ppreżentajt għannum tal-grupp tiegħi. L-ewwel jiena nextieq u nawgura l-elementi ta' kompromess ma waslux għal xejjin ta' l-ideja bażika ta' dan l-istrument li qed huwa tentattiv konkret li għat jpoġġi drittijiet fondamentali fil-qalba ta' kollox imma fl-istess jien joffri mekkaniżmu effiċjenti ta' valutazzjoni tal-rispett ta' dawn il-drittijiet li jkun effiċjenti u politikament ikun indipendenti u imparzjali kif eh, hija fil-fatt l-intenzjoni tar-rapport l-imparzjalità għandha Eh, tevita il-frammentazzjoni u eh, approċ selettiv illi eh, semma il-kollega li tkellem qabli fil-fat il-ħolqin ta' strument ta' dan it-tip huwa maħsub biex jagħti konkretenza l-obbligi li joħorġu mit-trattat u mill-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. U il-punt ta' tluq huwa li l-artiklu 7 imsejjaħ l-alternattiva nukleari ma ma jistax joffri il-kredibilità meħtieġ għal din il-konkretezza u anki l-imparzjalità li titku marbuta maħħa għalek jiena nirrepeti dak li ntqal kemm il-darba jiena naqbel ma' rapporter li hemm bżonn illi eh, nabolixxu l-artiklu 51 għal xbek biss il-karta tista' tkun eh, Bill of Rights ġenwina għall-Unjoni Ewropea It-tieni punt l-estensjoni tal-mekkanizmu li qed neżaminaw hawnhekk għall-istituzzjonijiet u entitajiet oħrajn tal-Unjoni il-promozzjoni u, pro u protezzjoni ta' drittijiet fondamentali u rabta essenzjali illi teżisti mhux biss edha qiegħda msemmija fit-trattati u fil-karti ma' ħafna strumenti internazzjonali wkoll dan huwa obbligu ta' natura orizzontali illi imur lil-lin mill-persuna li tkun li tkun indirizzat lej għalhekk dawk li huwa indirizzat u ma jistawx li tqisu f'żewġ kategoriji dawk li huma tas-serje A, jiġifieri ħadd ma mis-somħat u l-oħrajn illi japplika għalihom japplikaw għalihom dawn l-affarijiet tana għandu jwassal eh, għal strument li jkopri l-istati membri anke s-suġġetti l-oħrajn u koll li operaw fil-Unjoni. Dak li huwa importanti fil-fema tiegħi huwa li nerġaw eh, inrawmu l-fiduċa u l-Unjoni meta tfakkar li drittijiet il-liġi tkun irrispettata hija l-ewwel waħda għandha tkun illi turi sens ta' bilanċ għaliex inkella ikun dan, dan biss ikun klim fieraħ u ċ-ċittadini ikomplu jitbedu minn eh, mill-burokrazija Ewropea kif jipperċepu għaw ma tillet punt il-parteċipazzjoni u l-involviment ta' ċittadini minnaħa ta' soċjetà ċivili. Kif għat jiena jidirli illi Sofi għandha l-qalba ħafna dan il-punt u fl-emendi li ressaqt jiena nitlob b'mod espliċitu li ċittadini kunu kolum l-opportunità li jsemmaw leħinhom fil ħol ta' dan mekanizmu l ġdijt u li soċieta soċjetà ċivili titqis parti integrali tal-xogħol ta' promozzjoni u protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Jiena nawguraw kol li jitqisu il-proposti li għamilna fil rigward t-tisħiħ tal-istrumenti eżistenti ta' parteċipazzjoni u għetni referi nirreferi b'mod partikolari għall-inizjattiva ta' ċittadini imma u koll strumenti oħrajn li huma ġodda li l-ċittadini jistaw jużawhom biex iħarsu drittijiet tagħhom par rikors l qorti tal ġustizzjazzjoni għal għall konsumaturi ecc. Il-Brexit l ewwel qabel kollox il-dokument il-dibattitu li kien qabel fuq il-Grexit eh, u affarijiet oħrajn juru il-distak kbir illi qed eh, jinfetaħ bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini irridu nerġaw inrawmu il-fiduċa u neħdu passi sabiex natu leġittimità ġdida l proġett Ewropew. Il-raba punt, id-drittijiet soċjali. Aħna mnek nitolbu li drittijiet soċjali siru parametru ta' evalwazzjoni effettiv appestazzjoniet ugwali għad drittijiet ċivili u li fl-axħar jirnexxilna illi dawn jitqisu bħala eh, ugwali. Uh, il-kriżi ekonomika u finanzjarja flimkien mal-miżuri adottati biex nifacċawa għajmu fl-Ewropa eh, problema u kriżi soċjali u komplet tdbiet ċittadini mill-Unjoni t ta' dan it-tip ma jistax issir qabel ma tkun hemm konsiderazzjoni sħiħa ta' drittijiet anke fil-qasam soċjali. U għamnek eh, jena nikkonkludi, nirringrazzja l kulħadd u nerġa' nifraħ lil Sofi. Thank you, Barbara. And... Grazzi ħafna, Barbara. Soraya. Grazzi ħafna Jina nishti eh, nati l-appoċ tijaj lil-Sofi u l shadows Särskilt som eh, id-dog. Di irrit najt li wasanna vera fl-axar meta wieħed iqis is-sitwazzjoni attwali bl-iżviluppi eh, politiċi li qed naraw l-euroxettiċiżmu li qed jissaħħaħ ta' kuljum. Il-ċittadini qed jitkellmu dwar deficit demokratiku u għalhekk huwa importanti li konna indikaturi li jissaw ikejlu il-mod kif l-istituzzjonijiet u l-istati membri jirrispettaw ir-rekwiżiti ta' ta' drittijiet tal-bniedem, memx għalfejn nivvintaw affarijiet ġodda jew affarijiet li jeżistu diġà. Imma rridu insaħħu dak li jeżisti diġà u npoġġu pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea sabiex din tagħmel dak li għandha tagħmel ir-riżoluzzjoni tal-1995 għandha eh, eh, titħaddem u għandha jkollha l-istess status bħal drittijiet tal-bniedem u bħal eh, kooperazzjoni ekonomika, etc. Ġifieri appoġġ sħiħ min-naħa tiegħi. L-Onorevoli Luna Ċek. Grazzi, President, jena u koll irrit nibda billi nirringrazzja l sofi Intvelt għax xogħol eccellenti illi għamlet għaliex jiena naħseb li dinja proposta verament valida u jiena kontenta ħafna li inti u aħna xilna illi um, naqblu fil-fat jiena kważi għatma naqbel ma dak li għajt il-shadow rapporter tal-PPE imma darba irna xieli għalla kiena nittama li dan se pala pass kbir il-qoddim mod partikolari f-moment fejn f'ħafna stati membri inkluż tiegħi iċ-ċittadini qed dejjem jitilfu l-interess fl-Ewropa u maktar xettiċi dwar x'tirrappreżenta lihom l-Ewropa. Għalhekk jiena nittama li dana se eh, nadduħ mill-Parlament, mill-Libe, bat il-plenarja, etc. U li konna wkoll kompromess mal-Kunsill sabiex noħolqu dan il mekkanizmu illi iwaqqaf eh, dan, il-vizzju li għanna li nippontaw sebajna lejn stat membru partikolari dis-sena u wieħor differenti s sena diħla ċetrejna dan għattu kemm il-darba. Jiena niftakar kif kiena l-affarijiet fl-Awstrija fis-sena 2000 meta kien hemm gvern tal-Lemin eh, u eh, kienem sanzjonijiet kontra l-Austria, il-grupp eh, politiku tijaj, kont membru tal-Parlament Nazjonali, ma problema kienet illi ma kienxem strategija għal-ħruċ u fl-Austria, u naħseb illi wahda mir-raġunijiet għalfejn aħna għadna eh, eh, għatem il-xettiċi fl-Austria hija propju minħabba dak il-mekkanizmu li ma kienx jeżisti dak iż-żmien. Għaliex il-nis e, inġabru madwarna fil-Parlament Nazzjonali kontra dawk li kienu fi Brussel. U dan huwa il-mekkanizmu illi se uh, e, jamilna e, jieġenna nipparteċipaw fl-istess proġett biex najtek kif għal-Surengel. Uh, Sir Engel għal li dan se joħloq iktar konflitt. Le, naħseb aħna bekk qegħdin inħarsu lejn l-istati membri kollha kull darba ħadd ma jkun eżentat għaliex eh, biex t tkun pur ħatmu perfett. U l-ewwel irridu naraw il-proċess u anki il-rizultat li ksibna u jiena konvinta li għalla volja se jkollok taħdem waqt eh, is-sajf, pero naħseb li se jkollna kompromessi validi fil-qoddimna li nkunu nistaw naħdmu bihom. Jiena naħdem ħdimt ħafna u qed naħdem ħafna fuq it-kabbir, bon partikolar mal-Balkani tal-Punent issa din id-dilemma ta' Copenhagen hawnhekk qed nerġa' nikkwota Sur Engel fejn qal dak li huwa validu u prattiku għal pajjiżi kandidati jista' u għandu u koll japplika għall-istati membri. Le, din hija xaġa ma nifimiex jena għalfejn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li jridu jagħmlu iktar fuq l-istat ta' dritt, drittijiet fondamentali, drittijiet tal-minoranzi, libertà tal-medja u aħna ma nagħmlu xejn u għal dawk li forsi jaħsbu li qed nindirizzaw dan il-klim lejn l-Istati Membri l-ġodda, le niftakar li fl-2009 meta tħaltina fil-Parlament Ewropew kien hemm riżoluzzjoni fuq il-seta li kellu Berlusconi ehm, fuq il-medja li fl-Italja ġifiri li hija pajjiż eh, fondatur tal-Unjoni Ewropea ġifiri dawn huma affarijiet li jiġru fl-Stati Membri kollha nistgħu nitalmu minn xulxin anki mill-eżempji pożittivi Eh, illi ifeġġu fil-pajjiżi tagħna. Għalhekk eh, jiena naħseb illi qed naħdmu fuq xi ħaġa li se jkun hemm ftit resistenza għalija sabiex niżguraw li n-nies, iċ-ċittadini jerġgħu jibdew jemnu fil-fdin il-ħolma ta' l-Ewropa, dan il-proġett Ewropew. Mela jiena għandi punt eh, speċifiku illi xtaqt n-semmiħ Aħna nilqaw il-possibilità illi inkludejt fil-rapport ta' proċeduri ta' ksura bazi tal-artiklu 2 fuq il-valuri fondamentali. Sa' fejna naf jien din xaġa li diġa hija inkluża u diġa tista' tintuża għalhekk aħna ressaqna l-emenda. Imma jiena naqbel ma' test tiegħek li dan il-kunċett iridu niċċarawh li l-proċeduri ta' ksur jistaw u għandhom u koll isiru għabbazi tal-artiklu 2 u ksur tal- il-valuri fondamentali li imnisla fit trattati jina nittama li intom u kol tappoġġaw din l-emenda li ressaqtien u xuħut eh, oħrajn u kol jina nara illi Dan huwa pass importanti il-qoddim sabiex iċ-ċittadini nerġaw niġbduhom u nħajruhom jibdew jappoġġawna sabiex l-Unjoni Ewropea issir xi ħaġa aktar kredibbli fajnejn iċ-ċittadini. Grazzi. Mela l-aħħar żewġ kellima jekk joġobhom nitlobhom illi jitkellmu fil-qosor kemm jista' jkun, is-Sur Lopez Aguilar, minuta. Iva, jena nir-ingrazzja l-ġenerozita l-President tal-ġenerozita tijaw u nishti nżid mal-kommenti li diġa saru. Aħna uh, nafu illi uh, eh, fi xol tana uh, eh, aħna tkellimna fuq id-dilemma ta' Copenhagen mux biss fuq dawk il-pajizi li siħbu dan l-axħar illi huwa faċli li wieħed ikollu preġudizzju kontra tagħhom pajizi li ma tantx għandhom esperjenza fil-demokrazija li kellhom esperjenza twila bir-reġimi dittatorjali Imma dan rrit japplika għall-Unjoni Ewropea kollha kemm inklużi dawk l-istati membri li kienu fondaturi tal-Unjoni Ewropea. Ħadd m'għandu jkun li lin mis suspett għaliex ikun hemm ksurijiet ukoll f'pajjiżi li ilhom 20 ta' snin jagħmlu eh, parti mill-Unjoni Ewropea dawn huma affarijiet li jiġru fi Spanja kif jiġru kullimkien. Dak il-punt li xtaqt naqsam magħkom u jien ovvjament nifraħ il-Sofija Intevel tax xogħol li għamlet fuq dan il-rapport imma l-ideja li jina eh, provajt indaħħal permezz tal-elementi tijaj li u għed mill-parametri li rridu nikonsidraw f'dan il-mekanizmu tal-istat ta' dritt huwa il-kwalità tal-assistenza Eh, legali u tal-difiża lajnuna l-assistenza ta' avukat dan huwa element fondamentali tal-drittijiet fondamentali u hawnhekk jiena fl-emendi tiegħi tlaqat li fil-Kunsill tal- fil-panel li se jagħmel l-evalwazzjoni li jinkludu ukoll il-parametru tal-kwalità tal-assistenza legali, tal-legal aid, assistenza ta', uh, ta minn avukat għal bxejn pro bono, jiġifieri dawk għal dawk li ma jkollhomx biex iħallsu għaliex fl-esperjenza tiegħi bħala avukat ukoll u leġislatur eh, bħala ex-ministru tal-ġustizzja l-implikazzjoni eh, tal-professjonisti legali huwa standard fundamentali tal-kwalità tal-rikonoxximent tal-sovranità eh, tal-liġi li l-in mill-difiża xirqa u dim il-rati, il-difiża ta' drittijiet fondamentali ta' ċittadini. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tkellim fil-qosor. Eh, jiena u koll irrit nisħaq fuq dan l-effett li noħol u ukwaljanza bejn l-ekkim sejħa membri il-ġodda li xtanu importanti biex tinħol din il-fiduċa eh, fl-Unjoni Ewropea dan is sentiment ta' um, preferenzi biex najdu hekk huwa sentiment qawwi importanti wkoll li naħsbu wkoll il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ bħala parti mill-opinjoni pubblika. Uh, jien għandi esperjenza twila. Uh, naħdem fuq il-konvenzjoni għafas fuq id-drittijiet tal-minoranzi. Imma jekk ma nitkellmux dwar ir-riżultati miksuba fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew, mela eh, danna se jgħin xejn jekk ikun biss eżerċizzju intern f'istituzzjoni bħal tagħna. Eh, jiena nittama li se jkollna monitoraġġ effettiv imma koll illi dawn ir-riżultati miksuba jiġu publikati. Jiena nixtieq ngħid kemtejn lil Sofi Intervelt. Jiena nixtieq ngħid lill-koordinaturi li intom verament diffiċli għalikom illi minħabba li m'għandniex mekkaniżmu xorta waħda intom tidu tkopru kull inċident politiku li jiġri fl-istati membri u dawn verament tafet u s-saħħa tagħkom ukoll l ħaġa drat is-sena 2002 fl-Awstrija fejn jiena kontadni daqxin daqsxejn u naħseb li tħugus jekk tkun fuq in-naħad tajba, u naħseb li għaxa ħaġa impressionanti li tara l-Unjoni Ewropea tkun għaddejja mingħajr mekkaniżmu kif suppost mbagħad tgħaddi minn perjodu fl-aħħar leġislatura pereżempju fejn rajna illi ġew avvenimenti simili f'kull pajjiż. Ta' gvernijiet ta' xejra politika differenti. Mhux biss ta' xaliba waħda politika li kull problema nazzjonali sed problema Ewropea. Anka fil-kumitat tagħna pereżempju il-liġi ta' Berlusconi natu każ dwar ix-xandir Nishtenajt proset l-Sofis danka l-ingrazzja l-irkom il-kol tal-kwalità tad-dibattitu tal-membri ta' bejn il-membri mħabba li dan il-kumitat verament warrab kieku mod ta' kif li mod li jista' jintuża aktar għall-attakk. U minn flok wassal għal mekkanizmu kif suppos u Sofi dejjem hekk insistit li aħna għandna nagħmlu. Ġifieri jiena nittama li dan id-dibattitu ta' kwalità daqshekk tajba kieku ma kienx eżat qabel is-sajf, nixtieq li kieku dan dibattitu jiena tiktar attenzjoni ħalli naraw u kulħadd jifhem dwar it-tip ta' mekkaniżmi li għandhom ikunu implementati. Jena naħseb li għanna jkonna mekkanizmu tajjeb illi aħna rridu n-implementaw sew, meħabba li aħna rridu nkunu nafu kol se jiġri. U dan jina naf issa nafu iktar wara il-Brexit illi għanna bżon ta' mekkanizmu sot Ewropew fejn aħna jista' jkollna rwol tajjeb u b'saħħtu bħala Parlament Ewropew, mhux dejjem aħna nkunu id-dubitati dwar ir-wol tagħna kemm huwa siewi jew le. Minnaħa tiegħi jiena dejjem provajt nagħmel dak illi stajt kultant fil-fatt ħdimt kontra dak li jgħid il-partit tiegħi, però din kienet xi ħaġa aktar temporanja u naħseb illi fil-fatt dan wera biċċar kemm dan kien proċess diffiċli. U allura nixtieq ngħid proset lill membri tal qed jieħdu bis-serjetà dan is-suġġett u nittama illi ix-xogħol li se jsir fil-fatt jista' jagħti imbuttatura politika. Ħalli aħna nidru illi qegħdin nippruvaw nagħtu bottatura tajba wkoll għall progress sepp l-MPs mux ħajkunu protetti, jek mux ħajkonna mekkanizmu tajjeb, minħabba li l-membri ta' dak il-pajizi mux ħajkunu protetti sew, jek mux ħajkollom inkjesta tajba, jintama u koll li mux et nitkellem fuq kwestjonijiet bis diffiċli però naħseb li l-koll kemm intom tifmuni. Grazzi ta' dan id-dibattitu vera. Charles Chert illi Frank Engel jħuqos ħafna b'dan it-tifħir li ħan ħawwaslulu. Ġifiri, grazzi l-kollegi għal dan id-dibattitu eccellenti, grazzi li l-ek, Sofi, u nawguralek għal proċess kollu kemmu. Jina naħseb illi aħna verament napprezzaw da kollu li għattejdna u għan mill-perspettiva ta' daw kollu li qegħdin irresqu dawn l-emendi. Skur li jintum għattu kontribuixu kol dan il-proċess. Mela naddu issa l-aħħar punt, huwa l-punt numru 20, li huwa dwar il-ftejjim bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina, Repubblika tal-poplu ta' ċina fuq il-waiver tal-viża għal perjodu qasir ta' żmien għal dawk li għandhom passaporti diplomatiċi. Rapport imressaq mis-Sur Valero. Naf illi dan huwa punt importanti però. Għax me minnkom jishtiq eh, jibqa' fil-kamra, però nixtieq nisida nisira Valero sabiex tispjega dan il-punti kieġba. Grazzi ħafna. aħna ħanitkellmu ħanitkellem bl-Svediż. Minħabba li jekk jiena preparajt ruħi. Grazzi, Iva, illum mela aħna nixtiequ nitkellmu fuq eh, dan din il-waiver għal dawk li għandhom passaport diplomatiku mux pun daqsek ta' kontroversja għalina li aħna xedaw reporters, pero kienem kwestjoni ma kienieċ daqsek ċara f'moħna. Fuq kem niesa din nitkelmu għawek, kemm u kbir dan il-grupp ta' nies il-Kummissjoni saqsejnija u għaltinna li jekk aħna din nitkellmu fuq il-passaporti diplomatiċi qed nitkellmu bejn 100 u 120 passaport diplomatiku. Iżda diffiċli nkunu nafu eżatt kemm minħabba illi mhux il-pajjiżi kollha wieġbu kien hemm min qalu minn mill-pajjiżi li qal li għandhom xi telef jew telef passaport diplomatiku. Aħna qegħdin naraw li kellna bejn ħamsa u passaporti diplomatiċi u ċiniżi qegħdin isemmu li għandhom madwar 30,000 passaport diplomatiku li għandhom jibbenefikaw minn din is-sistema. Ġifieri kolli ngħid li mhux qed nitkellem nitkellmu fuq grupp kbir ħafna ta' nies minħabba li ċina huwa pajjiż enormi. Nittamaw illi l-ġejjin aħna nkun nistgħu nofru waiver tal-viza għal ċittadini oħrajn ta' ċina. Iżda għadna l-bot ħafna minn situazzjoni pal-di minħabba il sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż għandu jkun hemm titjib konsiderevoli tal-drittijiet tal bnidem qabel ma nkun nistgħu nipproġedu mela issa nista' ngħid li kien hemm kumitat konġunt li kien stabilitu fuq dan il-level aħna għanna rappresentanti minnaħat tal-Kommissjoni biss. Issa minħabba l-fatt illi dinja kwestjoni illi fil-fatt eh, tikkonċerna l-Parlament Ewropew, naħseb il-Parlament Ewropew għandhom ikunu voluti b'xi mod jew ieħor jew billi jkun hemm membri ta' dan il-kumitat li jkunu preżenti jew nkella permezz ta' ġornamenti fuq bażi regolari. U fil-fema tiegħi jiena wkoll kontet illi aħna konna qegħdin niffirmaw visa waiver U ħanibdew nużaw dan il-waiver qabel ma nibdew nikkonsultaw mal-Parlament. Naħseb li dan huwa mod stram ta' kif aħna qegħdin naġevolaw l-affarijiet dan huwa naħseb m'għandux ikun mod ta' kif isiru l-affarijiet u naħseb li jista' jmur kontra l-artiklu 118 ta' trattat. Iżda ma naħsibx laqqas illi ħajkollna xi problemi kbar b'din l-opinjoni. Id-data ta' skadenza għall-emendi 18 ta' Lulju. Iżda dawn huma l-emendi ta' natura proċedurali u mbagħad għek fil-kumitat ħanivvotaw fil-5 ta' Settembru ta' dis-sena. Naħseb li issa nista nistieden li xedaw rapporter sa biex jitkellem jekk jixtiequ jżidu xi ħaġa. Nivanna mebru wieħed biss li tixtieq titkellem. Kollega mill-Pepe, Is-sur Sarvana. Iva, aħna m'għandniex problemi assolutament b'dan il-fajl. M'għandi xejn iżjed xi nżid. Grazzi tal-li ġejt sabiex tgħid dan biss, iżda napprezzaw xorta waħda li konta għek sabiex tappoġġa dan ir-rapport. Mela da skadenza illi sadir id-data intom tixtiequ tres u l-emendijat minn taċtar li għanna l kummissjoni tixtieq titkellem. Iva fil-qosor aħna nixtieq ningrazzjaw lill-Kumitat u l-Rapporter tal-appoġġ għal dan l-abbozz tar-rapport. Aħna dejjem l-essir natu informazzjoni kif tafu il wol tan negozjati qiegħed fidejn il-Kummissjoni. U r-wol tal-Kummissjoni jirrapprezenta li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea f'dan it-tip ta' ċirkustanzi. Iżda kif idnilkom diġà fuq dawn it-tip ta' ftehim tal-visa waiver aħna dejjem l-estirni ġogwek ħalli ninformawkom. Anka minħabba li intom esprimejtu din ix xew wkoll ċittadini l-oħrajn għal tal-waiver iżda fil-fatt aħna nistgħu ninnegozjaw ukoll il-faċilitazzjoni tal-waiver tal-viża -tal kif intqal illum fis-summit u fil-fatt aħna ħankun qegħdin nistennew bil li konna mandat tal-faċilitazzjoni tal-visa waiver għaċ ċittadini kollha tal-Unjoni taċċina. Mela kif għedtilkom sa 18 ta' Lulju tistgħu tibatu l-emendi iżda emendi proċedurali biss se jkunu aċċettati. Ma mela, nafx hekk hemm x'punt taħt eh, affarijiet oħrajn. Jidher li leħel laqali missa tkun fil-31 ta' wissu. Nishtu ringrazzja b'mod partikolari l-interpreti illi verament ħadmu tajjeb meta mod ġenerus ħafna baqa' għaddejna kawara wara l-ħin. Nirringrazzja lill-membri li għadhom hawnhekk ukoll, nirringrazzja lill-ħaddiema kollha u kol ta' dan il-komitat għaddu ringrazzjamenti tijaj l-kollegi kom li forsi biex għadin għawek. Nsellem u koll u nirringrazzja l-kollegi anka dawk li mu biex għadin għawek. Il-vakanzi tajbin